u relazzjoni bej il-swilibri interni u esterni. Grazzi. Issa nixtieq nilqa il-delegazzjoni mill-Parlament tal-EFTA, il-kollegi tagħna mill-Iżlandja, Liechtenstein u Norveġġa, kif ukoll l-osservaturi mill-Assemblea Federali tal-Iżvizzera li qegħdin fostna fil-gallerija. Jien qed nieħu gost li nilqaħħom fostna Eh, fil-Parlament Ewropej fi Strasburg faħ jipparteċipaw fil-35 laqa tal-JPC e l-lum għada. Eh, nisperaw li eh, li eh, xol ta' din il-laqa din il-ġimgħa ħajkun produttiv u jtejje bil kooperazzjoni parlamentarja kif ukoll biex tiżgura li jkun hemm kontroll parlamentarju demokratiku fiħdan li EA. Grazzi u nixtieq nilkakum fostni għal darbohra. Issa ngħaddi l-kelma li kellim li jmiss li huwa ma' Sinjura Van Bremt al minuta u nofs. Dank u voorzitters. Um, uh, als je wat naar het debat vandaag luistert, dan... Grazie Hafna. Jena ah, ħat nota ta' dan. Din il-kwestjoni li għad jattira l-attenzjoni ta' kullħad, il-tfittxija għal governanza ekonomika jider li għad naqblu ma'